finanzjari għal-sena 2017 fil-tlaqa tal-ħamis 10 ta' settembru il-konferenza presidenti adottaw il-proposta tal-kalendarju ta' sessjonijiet parzjali tal dik is-sena. Il-dati ma' disponibbli fuq il-webpage plenarja u ħajkunu fil-minuti tal-lum. Il-skadenza biex wieħed jagħmel emendi hija 3-6 ottubru eh, fl offsenar u l-vot issir il- l-erba fil-7 ottubru fil-nofsija. Il-President ċeva talba mill-autoritajt Polonja biex titneħħal minn ta' parlamentari ta'